l-artiklu 163 tar regolament. Issa naddu għall l-spiegazzjoni tal-vot skont l-agenda tagħna. Eh, salutiamo la commissaria per essere stata con noi fino a notte, a notte fonda. Grazie. Grazie ħafna. Ringrazja lil komissarju tal-eba qed hawnhekk. Mela, għanna tlet kellima l-Onorevoli Polċek fuq dan il-rapport speċjali tal-Ombudsman dwar il-Frontex. Grazie ħafna President. Nixtieq ngħid li jiena appoġġjajt il-rapport għax il-konklużjonijiet huma tajbin, imma jiena nixtieq nikkummenta fuq votazzjoni partikolari dwar il-ħarsin tal-minorenni u tal-individu tal LGBT. Jiena ma poġġajtix din mux għax manħox li dawn jistħoqilhom protezzjoni u appoġġ imma jiena provajt naplika il-perspettiva illi jekk inti tgħid li inti LGBT Eh, inti m'għandikx tintbat lura fil-pajjiż eh, tiegħek. Ma naħsibx illi. wieħed jista' jipprova, jivverifika li wieħed huwa veru LGBT għalhekk jiena ma rridx nivvota favur tagħha din. Grazzi ħafna. Naddu issa għal il-rapport eh, dwar is-sostenibilità tal-mobilità urbana. L-istess kellimi nixtieq ngħid illi ma stajtx nappoġġja dan ir-rapport għal ħafna raġuni. Qed nisimgħuk. Kont qed nitkellem fil-fatit il-kallemi. jiena ma stajċ nappoġġa dan ir-rapport għal ħafna raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet hija il-appoċ għal um, trasport alternattiv għal mobilità u dan imur li l-in minn dak li huwa raġjonevoli minn ma morru kontra s sussidjarjetà jkun aħjar jekk dawn il-kustjonijiet jitħallow fidejn il-livell nazzjonali mhux għax jiena kontra il-roti fil ibliet anzi naqbel magħhom imma ma naħsibx li huwa neċessarju li l-Unjoni Ewropea u l-Parlament permezz ta' Rizoluzzjoni e-, jitkellem e-, e-, jigverna jiddeċidi huwa fuq dawn l-affarijiet. Din hija xi ħaġa li taqgħod fuq fidejn sa' membri. Grazzi ħafna. Jiena nista' ngħid illi prezentazzjonijiet oħra dwar il kif wieħed ivvota jista' jibgħathom bil-miktub.